de deschidere a următoarei dezbateri privitoare la Siria, așa cum s-a convenit. Doresc să dau cuvântul. Qabel ma ngħaddu għal punt li jmiss fuq is-Sirja, aħna qbilna illi se nagħti l-kelma lil rappreżentanta għolja tal-Unjoni għal affarijiet tas-sigurtà eh, Sinjura Mogherini li se titkellem dwar żewġ punti il-progress li sar fuq il-pat globali tal-ġus maquda fuq il-migrazzjoni fuq il-migranti u il-rifugjati biex il-migrazzjoni legali tista' seħ f'kondizjonijiet siguri u t-tini fuq il-prospetti tal-paċi fuq il- ehm, fid-dawl tal-aħħar sviluppi Grazie ħafna, Sir President, fuq il-kumpatti globali ta' ġus uda fuq il-migrazzjoni u rifugjati ħanibda billi eh, baħbar tajba, storja tajba, eh, sabiħa għal-darba, kizba zaħira tal-Unjon Ewropea tal-axar xur, settembru jena konġejt fil-għawnek u f'dan l t tkellimna dwar il-ċentri tal-rifugġati fil-Libja. U jena, qudiemkom u qudiem dawk in-nies li qed ibatu. Itkellim dwar dawn il-nies e, u ħadd l-impenn qudiemkom u qudiem dawn in-nies fil-Libja li qed ibatu li 15,000 e, migranti kunu jistgħu jirriturnaw għal pajjiżi tal-oriġini b'mod sigur b'ritorni e, ritorni uh, volontarji blajnuna tana permess tal-ġnus maquda. U f'dak il-moment wasanna l ftajim bla preċedent bejn l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Afrikana u l-ġnus maquda, speċjalment l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea għall-Migranti u għal-Rifuġati fil- fis-summit eh, ta' Nazzjoni ewropea u l-Afrika fil-Fabiġa. Grazzi għal dan il-ftehim fl-ewwel xarrejn ta' dan ix-xahar f'Jannar u fifrar irnexxinna ehm, insalvaw iżjed minn 15,000 persuni mill-kampijiet eh, fil-Libja. F'xarrejn irnexxinna niksbu iżjed milli għamilna fix-xahar fis-sena li għaddiet u ehm, il-riżultati tal-2017 kienu 10 darbiet aħjar mill-fis-sena ta' qabel. Issa għad fadal għal xi erba' sa ħames telef nies f'dan il-kampijiet wis u se nkomplu b'xogħolna bil-maġus maquda u anke mal-Unjoni tal-Afrika biex inneħħu dawn in-nies minn hemm. Naħseb li jista' nexxinna biex dawn il-kampijiet ikunu vojta fil-iżjed fil-iżjed l-iżjed fix-xarrejn li ġejjin. Dan huwa possibbli għal raġuni waħda nija. Aħna għadna l-għonet fl-Europa umbat mal-imseba Afrikani u mal-ħbib Afrikani u fuq il-level globali fis sistema ta' ġus maquda. Jina kontenta li nisa nibda b'din nota pozittiva, għad fadal ħafna xisir, iżda xikultant nifokaw eh, u eh, ninsew nifokaw fuq il-kizbit tagħna u l-kizbit jista' wassanna lejn il-soluzzjonijiet li jistaw jintużaw. Dini għabis bieċa wahdanija tal-istoria holistika, il-xol fuq il-ritorni eh, kull dinjeta u anke biex eh, dan imur ma xol tana li qed namlu fil tal-migrazzjoni u anke fil-gwad tal-trust funds u anke ma l-front ġdid tal-investimenti biex ikonna tkabbiru koll l-sfida ta' mobilta eh, fil-huwa hija normi, esperjenzajna, iżda l-Afrika tara l-isfida anki iżjed minna l-esperjenza tajdinna li nistaw naħmu naħdmu fuqa, ħadd ma jista' jaħdem fuq dan waħdu, però flimkien nistgħu jista' jkollna mekanizmu dinjitus biex nikvernaw il-mobilità tan-nies. Dan huwa spiritu ta' dikjerazzjoni li aħna provajna sentejn ilu solidarjetà il-sim tal- tal-impen tagħna u dawn il-pilastri aħna bnejna l-triq eh, komuni dan għandu jkunu il-spiritu tal-żewġ kumpatti fuq rifugjati u migranti. Mhux billi eh, noqogħdu fil-ġemp jew fejn namlu tabirruħna li nistgħu nibnu ħajt bejna u l pijat tad-dinja li sensibu nsibu soluzzjonijiet komuni, aħna nibqgħu konvinti li l-istati kollha jista' jibbenifikaw mill-kooperazzjoni li mill-viċin, il-pajjiżi tal-oriġini ta' transitu u destinazzjoni. U xi pajjiżi għandhom it-tlieta fl-istess waqt et ikollhom is-sitwazzjoni li fl-istess waqt ikunu pajjiżi tal-oriġini tat-transitu tal-destinazzjoni xogħol fuq il-kumpatti globali tlesta Eh, issa għanna negozjati u l-konsultazzjoni fuq il-test eh, li jimdow il-xar li għadda u naħseb li dan huwa dini opportunità unika biex nimxu l-qoddim fil gwad tal-migrazzjoni biex fuq il-livell globali konna l-esperjenza u dak li tal-limna u anki l msiħba li bnejna għanna responsabilta u drittijiet u il- u vizjoni fejn għanna l-min qed jitrafika n-nies u eh, biex innaqsu l-immigrazzjoni regolari u bekk ikonna l kurraċ li ninvestu f'passaġġi iżjed regolari u iżjed siguri għal migranti biex nagħmlu hekk għandna bżonn ta' koordinazzjoni għawija taħt l-IOM u taħt l ecr fil-ġus maquda it-tieni sessjoni tal-negozjati tal-ġus maquda fuq il-kumpat globali tal-migrazzjoni s-saddaw kena fuċiet għawijin minn kullim kif id-dinja għadfa dal-ħafna xoċi sir iżda bazi tajba għal-ftejm komuni dwar kif nistaw immexxu l-migrazzjoni fl-imkien issa u anke fit-tul. Il-Kumpat Globali Rifuġati bdejna il-konsulenza eh, formali u fil-Ġinevra u hemm importanza li ikonna um, niftemu dwar dan. Eh, fl-aħħar sena u nofs l-Unjoni Ewropea kellha tmexxija qawwija, speċjalment minħabba sħubi li aħna żviluppajna fl-aħħar snin. Fil-kumpat f'Diċembru issa għandna bżonn ta' Ewropa iżjed maquda u iżjed qawwija jiddispjaċini li wieħed mill-Istati Membri tagħna ippreżenta pożizzjoni li mhix eh, skont il-pożizzjoni ta' 27 Stati Membri oħra il-kontribuzzjoni tagħkom bħala parlament eh, tkun essenzjali hawnhekk flimkien nistgħu nafsu għal kompatti inklusivi u bilanċati biex intejbu l-ħajja ta' miljuni ta' persuni biex nindirizzaw it-ħassib ta' ċittadini Ewropej u biex migrazzjoni tkun ta' opportunità maqsuma għall iżvilupp tagħna wkoll. Grazzi ħafna xtaqt li nitkellem fuq it-tieni punt ukoll mela issa l-Peninsula tal-Korea għal eh, u għal snin ħdimna bħala l-Unjoni Ewropea biex nevitaw il-xenarju ta' inkobu ta' kriżi fil-peninsula ta' Korea. Ksibna esperjenza fix xogħol tagħna fuq il-negozjati fuq il-nukleari. il negozjati fuq il nukleari minn min minn l lob olimpiċi eh, ta' xitwa eh, is-sitwazzjoni ta' tnattama, is-sitwazzjoni fil-peninsula tista' tinbidel għal demonstrazzjoni tal-qawwa tal-diplomazija multilaterali u anki ta' tmexxija orrifa u nixtieq bid-den u nixtieq nirringrazzja l-isforzi tal-President tal-Repubblika, President Moon, wera f'dawn l-aħar xhur eh, il-ġimgħa li għaddiet eh, permezz tal-invjat speċjali tal-Korea tisfel illi eh, kienu lesti biex jitlu fil-negozjati u l-Korea ta' naħa ta' fuq se miex se tuża se tagħmel eżerċizzi tal-armamenti nukleari u jekk dan jiġi konfermat ikonna kondizjoni tajbin biex ninnegozjaw soluzzjoni il-laqa ta' summit bejn il-President eh, Moon u anki bejn il-King Jodjum jista' jwassal għal eh, tama biex eh, u biex intejbu l-relazzjoni bejn itom. Il-President Trump lest li jkun hemm summit f'Mejju dan jista' jkun elementi ieħor ta' passi ieħor lejn il-soluzzjoni l-laqda tal-Komunità Internazzjonali se tkun essenzjali biex naraw jekk ikonna suċċess jew le aħna Ewropej, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri u ma lesti biex namlu eh, semna kif dejjem minna il-politika tagħna tal-impenn kritiku mal-VOK huwa iżjed valdu minn qatt qabel. Aħna eh, lesti għal pressjoni massima u għad-dialogu. Eh, it-tnejn huma essenzjali biex nevitaw l-gwerra. Dejjem saħħaqna fuq il-bżonn li konna il-verifikazzjoni u autorizzazzjoni tal-Peninsula Korea permezz tal-mezzi paċifiċi u d-diplomazija il-Sistema Ewropea ta' Unijiet fuq DBRK u għal iżjed restrittiv fil ta' kull pajjiż fid-dinja. Aħna implementejna il-rezoluzzjonijiet kollha tal-ġunsma u f'dan il-qasam u adottajna miżuri oħra wkoll ħdimna ma' pajjiżi terzi wkoll biex ikonna l-implementazzjoni sħiħa tal-riżoluzzjonijiet kollha se nkomplu b'dan l-approċċ u niżguraw li jkollna um, relazzjoni ġodda ma' pajjiżi terzi u bekk inżommu pressjoni diretta u indiretta f'dan il-qasam dejjem um, sibna li sanzjoni huma għodda biss u mhux lan hawnhekk l-għan tagħna jibqa' illi nibqgħu niftħu il-passaġġ politiku għal negozjati paċifiku tal-situazzjoni fil-peninsula ta' Korea u bekk ninkoraġġaw u nappoġġaw din l-inizjattiva tal livell oli nixtieq neġa' najt prosit lil għatmexija eh, morija mill-President Moon, il-Gvern kollu u il-Repubblika ta' Korea. Jiena eh, gburija najt li fi Brussel nhar it se jkollna l-Ministru tal affari Barranin minn Korea biex eh, fil-Konsil tal-Affarijiet Barranin biex niddiskutu kif nisaw nimxu il-qoddim u kif l-Unjoni Europea tista' tappoġġhom fl-isforzi kif għamilna f'dawn l-aħħar xhur u anki mod iżjed effettiv. Lan tagħna kifet huwa il- it-neħija ta' nuklearizzazzjoni ta' din peninsula naħseb li nisaw niksbu dan lan bidden u bid-determinazzjoni li aħna u rejna fl-imkien ma' l tagħna f'dawn l-aħħar xhur. Nirringrazzjak, Sur President. Moment, jekk